Eh, Svezja Volvo, Austria Steiermark u l-Olanda Heimans. Isur eh, Berger għal 5 minuti. Kollegi, illum se niddiskutu proposta fuq il-Fond Ewropew għall aġġustament tal-mobilitazzjoni u iż-żmien huwa dejjem aqsar. Eqsar. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-każ tal-Iżvezja, tal-Awstrija fuq dak li għandu x'jaqsam ma' settur tal-karozzi u l-Olanda fuq il-bini. Qed nitkellmu fuq 500 miljun euro fis-sena. U l-għan huwa li nejnu il-ħaddiema illi imħabba l istrotazzjoni fil-kummerċ issa edin edha rridu nofru offerta ta' taħriġ, kwalifikazzjoni professjonali, aġġornament biex jintu possibilità jisibu xogħol ġdid. Nixtiequ ngħidu illi fil-futur se jkun irridu nippreżentaw proposti individuali, mhux pakketti flimkien bħal mumma hawnhekk. Nittamaw li din se tkun l-aħħar darba l-appoċ għal fond ta' globalizzazzjoni ma jistax jistostitwixi disp dispozizjonijiet illi għal kwestjonijiet ta' liġi nazjonali jew mħabba kontratti huma responsabilità tal-intraprizi jew jidħlu fil-ristrutturazzjoni eh, ta' settur industrijali. Il-Kumitat tal-Impigi Tana tal-Parlament se jkompli jikkontrolla eh, kif jiġu lura dawn il-flus mill eh, mill-budget li għandhom anijiet u għandhom skadenzi preċizi. Et nitkellmu fuq 15.9 miljoni ta' euro artiklu 2a għal proposta tal-Svezja u tal-Olanda. Tal Bej wieħed uħed nitkellmu fuq 500 persuna edha. l artiklu 2b 500, 500 sensjas fl-ewwel xhur u mod speċjali għall-SMEs. Il-proposta Svediża Eh, fuq il-Volvo u tinvolvi ċerti fornituri. Il-proposta Austriaka 700 uh, eh, sensi 400 minnhom huma messi għal fond ta' globalizzazzjoni u tarba tana u ma 5.7 miljoni. Il-proposta tal-Olanda 570 eh, ħaddim eh, bisensja fil-kumpanija Heimas, 500 minnom edin fil-font dawn il-proposti kolla jisodisfaw l-kriteri tal-font minnar aħna mill-kollegi tal-Kumitat tal-Impigi e, prezentat ehm, il-parir taħħa qabel eh, deċiżjoni tal-Kumitat tal-Budget fuq iż-żewġ proposti, speċjalment fuq il-kas Vedis fejn jiġi ċarat illi mill- 4678 eh, persuna se jieħdu parti mill-font u fl-Austria huma 400 daw. Dejjem hemm kwistjonijiet miftuħin li għat ridu jiġu kontrollati, però ma ma ma mlebda raġuni għaliex ma nix natu daw l-aħdar għal dawn il-fondi. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għaddu għasur xpidla mill-komissjoni, komissarju. President, senjuri, membri tal-Parlament Ewropew, l-għonet nishti nishti nirringrazzja. E, L-iskop tal-proposta jgħalli mobilizzaw il-fondi mill- e, mill minnis eh, għal persuni li tilfu l-impigi tagħhom fil-Svezja, l-Austria u l-Olanda. Rapporter, l-appoġġ tijak jasal kummenti u tnejn minnhom għandhom xi jaqsmu mal-budget. Jiena eh, diskutejt dawn il-kwistjonijiet f'dibatti qabel dan u nixtieq nerġa' nidħol fuq dawn il-punti. L-ewwel punt tal-budget hija fuq il- eh, sors ta' finanzjament. U inti qed tgħidilna illi il-Fond Soċjali Ewropew m'għandux ikun l-uniku wieħed. Il-Fond ta' Globalizzazzjoni ta' aġġustament ta' globalizzazzjoni huwa strument speċifiku li m'għandux risorsi tiegħu speċifiċi għal daqstant biex nimmobilizzaw, irridu nittrasferixxu l-fondi u irridu għal daqstant nitemizzaw l-appropriations u mbagħad l-awtorità tal-budget trid tillibera dawn il-fondi bemenda fuq il-budget U dana jiġri skont kif jiġi l-bżonn. U veru illi il-Fond Soċjali Ewropew huwa eh, sissa kien l-ikbar sors ta' finanzjament, mhux għaliex biss huwa simili fin-natura tiegħu, ma anki għaliex il-fond huwa eh, fih ħafna flus. Fl-2009 kien hemm biljun euro eh, disponibbli fil-appropriazzjonijiet ta' ħlasijiet. U minn daw 6 biljuni ġew sal-aħħar ta' Novembru. Fuq dak għandu xaqsam mal-ħlasijiet għal font ta' aġġustament ta' globalizzazzjoni kienu 35. 53. Eh, u ġew fondi mill-Fond eh, Soċjali Ewropea, da' stant, sinjuri. Sissa, il-metodu li użajna sissa u dak li jidrinna li huwa l-iktar loġiku u l-iktar xera u ma eh, ma minax l-anijiet tal-Fond Soċjali Ewropew u laqqas wasal għal eh, biex l-asijiet jaslu iktar bil-mod. Pero nishtiq najt li eh, najt li l-fonti ta' l-asijiet u ma dawk u aħna attenti fuq dan il-problem din il-problema u nittama li fil-futur nkunu nistaw intukom iktar alternativi. It-tieni e punt miex kwestjoni ta' budget, imma kwestjoni ta' deċiżjoni, qed titlob li l-Kummissjoni tippreżenta proposti għal mobilizzazzjoni tal-font tal-globalizzazzjoni f'dokumenti separati u mhux li ta' flimkien, per eżempju. Il-Kommissjoni e tifem xejn huma l-vantaġġi ta' proċedura bħal di, per eżempju nkunu nistgħu neliminaw s eh, eh, sogru ta' ftejmit klandestini huwa eh, veru illi il-metodi li użajna jider li huwa mod metodu razzjonali għax l-amministrazzjoni iktar sempliċi. Però meta nqisu s-sustanza u l-kwistjonijiet Eh, ta' kontabilità jindikaw illi aħjar ikonna proċedura kas b'kas. U millum l qoddim komissjoni se tagħmel ek, se tippreżenta każijiet individwali. E, membri tal-Parlament, nirringrazzjakom tal-attenzjoni. Essa e, eh, sur de Roy. President, il-misuri ta' dan il-fond ta' globalizzazzjoni huma miżuri speċifiċi biex eh, aħna eh, nitlu fil-prattika dawn il- essenzi li rigwardaw Heymans li hija eh, iktar minn 570 ħaddima u ma rigwardawx biss l-Olanda manki r-Renju Unit jitlob li kun emazzjoni mirata għaliex il-bini għandar wol eh, importanti specialment fil-Brabant għal stant dawn is-sensi u e, post, f'dan il-post u f'postijiet oħra. E, li taħġa importanti li nżommu e, il-ħiliet għax e, imħabba l-kriżi ħafna nies jitilfu xogħolhom, però mbagħad fi żmien huma għandhom ċerti ħiliet li jintilfu U għal din raġuni eh, Heymans eh, eh, id-deċidiet li zom dawn il-ħiliet. Il-Ministru, il-Ministeru Olandiż tal-Autoritajiet Reġjonali bħal Provinċja tal-Bramant u ipruvaw jinvestu fi proġetti li rigwardaw l-infrastruttura u il-bini biex bekk nkunu nistaw nuru anki barra mill-Olanda li aħna attivi e, u determinati fil-finanzjamenti tagħna u din il-ġimgħa propju li għaddiet e, fil-qafas tal- e, ftejm ta' Copenhagen li rridu nieħdu miżuri għall-enerġija fit trasportu fil-bini. jiena namel referenza għal fondi reġjonali illi aħna użajna bħeffa akbar nittama li il-parlament jista' jappoġġa din l-idea għax il-kumpanija Heymans dejjem rabtet fuq il-puntualità u fuq il-, -puntualità, fu il Eh, serjetà u għanda bżon ta' dawn il-flus għal dastant il-proposti, eh, specialment dak ta' l olanda jina għalija u ma' proposti li huma importanti ħafna. Grazzi. Sur Darden għal żewġ minuti Grazzi President, kollegi. Dan nistaw nispiegaw minħabba il-krizi kon finanzjar li qed tolqot il-kontinent nafu ġifiri l-industrija per eżempju dik tal-kostruzzjoni u anki tal-karozzi li għal dawn is-setturi kien hemm eh, parir għalihom ma l aħħar reviżjoni Eh, meta aħna sibna ġifiri l-kriterju l-ġdid il-kriżi ekonomika, għal ħafna mit-talbiet li jaslunna ma tantx nistaw aħna mħabba raġunijiet legali nirrispondu favorevolment. Għalhekk kif dan il-Parlament Ewropew meta jkollna rida tajba tal-linji politiċi differenti, nistgħu naslu biex nagħtu ħabar tajba ċittadini tagħna u rida tajba wkoll jistgħu tista' min ikollu rida tajba jista' jasal biex jiftijem naraw li iġifiri tal-bit jistaw jiġu trattati iktar mod maġġel, naraw kif insibu finanzjament iħor barra l-Fond Soċjali. Nar, naraw ukoll ikun hemm ċertu kredit li jingħataw, imma l-Kunsel ma nafux kif jasibha fuq dan il-punt, ġifiri qed nitkellem fuq ġifi qed nistenna nar sejt il-kummissarju imma l-fatt li hawn ir-rida tajba hija ħaġa ta' tajba. Il-fatt li jintuża tajjeb dan il-font mbagħad bir-rida tajba naħseb li bekk nkun nistgħu naslu inna perswas għal lanijiet li biex insaħħuh dan il-font. Grazzi ħafna. Kirja Harkin jedju Grazzi. Issa Sur Harkin għal minuti din, dan il-fond hija espressjoni tangibli ta' solidarjetà għal dawk li slit il-fu imħabba eh, tibdiliet strutturali. Bħala membri tal-Parlament tista' tina xi soddisfazzjoni nistgħu nagħtu kontribut tagħna biex intaffu eh, xi ħut mill-effetti terribli eh, tal-qeda għal dawn il-ħaddiema u ntuhom speranza għal-futur Però r-rol tagħna m'għandux ikun dak li napprovaw il-fond biss għandna responsabilità li nagħmlu ħilitna kollha biex niżguraw. L-onet li l-kriterji kollha jiġu imsodisfatti u nagħmlu kull ma huwa fis-seta tagħna biex niżguraw illi il-fond tal-globalizzazzjoni għati velur miżjut. Waħda mill-kwistjonijiet importanti li għajmet il-Kumitat tal-Klima hija li l-miżuri tal-Istati membri eh, eh, emissu azzjonijiet oħrajn kofinanzi mill-fonti strutturali. Ridu irridu kon approvi aħjar li huwa hekk għax irridu niżguraw li fihom valur miżjud kif diġà għat. Il-valur miżjud se jiġi mill-fatt anki li l-IGF mhuwiex se jissostitwixxi azzjonijiet li responsabilità tal-kumpanija tal-kumpaniji imma hija żieda għal azzjonijiet li jittieħdu fuq livell nazzjonali. U għat li qed nevalwaw il-valur miżjud eh, f'dan il-qafas eh, annwali. 2007-2013 dan għandu jkun proċess dejjem għaddej urdu noqdu attenti eh, f'dan il-qasam. Ħaġa oħra hija eh, il-komplementarità bejn nisa u rġiel u non-diskriminazzjoni meta nħares lejn id-distribuzzjoni bejn irġiel u nisa il-wieħed u design fil-mija, 72 fil-mija u 79 fil-mija irġiel. U rajt il-programmi oħrajn li aħna finanzjajna jider li hemm indikazzjoni minn ċifri li hemm perċentwali akbar, ħafna akbar li tmur lejn il-ħaddima irġiel li tilfu xogħolhom. Tista' tkun li din hija operazzjoni statistika, però għal raġuni u l-oħra eh, hemm l-applikazzjonijiet iktar hemm applikazzjoni ġej mill-irġiel. Ija, ħaġa kruċjali irridu naħdmu fuq dan il-punt il għax eh, dan huwa strumenti li għandu jiġi għandu jsir disponibbli eh, f'momenti kruċjali bħal dawn. Grazzi. Issa Korne Essen għal żewġ minuti. Aħna naqblu ma dan l-użu tal-EGF fil-kas tal-tlet tal-biet li rispettaw l-kriteri u bekk il- l-impiegi li ntilfu il-persuni eh, li eh, huma bisensi għandhom id dritti li jużaw il-font. Però nixtieq ngħid illi hemm nuqqas kbir għax bħalissa aħna qed nippruvaw impinġu stampa ta' suq eh, tal-xogħol fl-Ewropa u l-futur tal-ekonomija. Ħafna xejriet ekonomiċi fil-parlament ma jaqblux fuq kif għanna nimxu. Però bżon najdu illi din l-ekonomija għandha tkun iktar inklużiva u iktar eh, u għandha d-dum iktar għal daqstant eh, issa rridu nieħdu l-opportunità propju issa li għaddejn fi kriżi irridu nimxu nieħdu passi li wasluna għal biex eh, namlu nwaslu għal ekonomija sostenibbli. Bluzu tal-font tal globalizzazzjoni Ewropea impossibilità dan huwa wieħed mill-fondi biex niġildu kontra il-kriżi però ma jagħtix indikazzjonijiet. Aħna e, flok ma nagħmlu deċiżjonijiet e, għażliet irridu nagħmlu b'mod illi il-persuni illi ma jħarsux iktar l-ura e, fil-żmien, imma possibilment isiru Eh, xogħlijiet f'setturi importanti, rridu nagħtuhom indikazzjonijiet. Għal daqsant rridu naħsbu fuq l-ekonomija inklużiva, inklużiv ekonomija li dewima eh, u bekk inkunu nistgħu nagħmlu bil-fond ta' globalizzazzjoni. Grazzi, Fajmon għal-minuta. President, aħna qed niddiskutu fuq il-flus li għandu jiġi użat mill- fond ta' globalizzazzjoni, il-kwistjoni hija għandix nibatu flus l-Svezja, l-Awstrija u l-Olanda. Eh, illi applikaw, li batu l-applikazzjonijiet tal dawn il-flus fil-settur tal-vetturi u tal-bini. Fil-li moddi aħna eh, trattajna eh, tal-bit bħal daw, pero Eh, hija miżura żbaljata u l-Unjoni Ewropea m'għandix timxi eh, m'għandix tieħu dawn il-miżuri. Żewġ argumenti. Eh, il-globalizzazzjoni u l-pressjoni tal-kompetituri tafettwa l-impjegati kollha u kull min iħaddem u anki l-SMEs u mħabba f'dan jum wara liħor, eh, ħafna impiegi qed jintilfu, ħafna impiegi qed jinħolqu. U dan l-appoġġ fl-Unjoni Ewropea qed jiġi moti biss lil kumpaniji kbar fejn eh, hemm qed eh, jitilfu eh, ħafna impigi u l-kumpaniji żgħar ma jistgħux jagħmlu dawn applikazzjoni tal dastant il-miżuri selettiva u inġusta. Tieni argumenti għajwa. Illi jiena naħseb li din il-problema għandna nirsolvuha fuq livell nazzjonali għaliex il-risorsi neċessarji u l-informazzjoni huma disponibbli hemmhekk. Grazzi. Surporta porta sal-minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Għana nishti unappoġġaw Ixxo, daw li nataw essenzja fl-Svezja, fl-Olanda, fl-Austria, iżda kull talba sabiex nimmobilizzaw dan il-fond, jikompli ħawadni rigward eh, kemmu effiċenti u kemmu ġust fuq l-effiċenti sa' l-ewel. Fl-2009, 16 ħaddim kienu appoġġati mill-fond. Attra fl-ilma meta nqisu il-fondi kollha li kienu jeżistu. U 63 miljun ta' dawn eh, l-euro li kien eh, allokat kien intefqu. U t-tunet ħagġa dwar kemm hu ġust, għalfejn qed nappoġġaw daqshekk is-settur tal-karozzi fl-Awstrija pereżempju A kif nistgħu nispjegaw għadi li l-Portugiżi li jġivu daqshekk inqas appoġġ meta nqisu l-ammont ta' persuni li nataw il-sensja suppost irċivew ħafna aktar. U jekk inħarsu lejn applikazzjoni tal-Olanda. E, Emmin Eh, minnom dawn il-persuni li tawis inti li għadhom ma natawx eh, poċ minn kejja li huma fost aktar vulnerabli dan il-fond ma jistax jibqa jintuża sabiex eh, iżid id-differenzi fil-gwaljanzi bejn il-sinjuri u dawk il-pajjiżi li huma fil-periferija u iktar foqra. Grazzi, President, Signor Anderson, kollegi, l-Unjoni Ewropeja waqfet strumenti budgetarji biex tagħti appoġġ għal ħaddiema li qed jingħataw l-istensja u bħala riżultat ta' eh, tibdiliet strutturali f'xejriet globali u ħafna minnhom ġew influenzati mill-Unjoni Ewropea. Iżda din tirrappreżenta approċ li frammentata u hemm ħafna u hemm ħafna li mhux se jibbenefikaw minna għax din mhux se ċertu industriju laqas ma biex tibni industrija li kun tista' tassorbi dan il-ħaddiema dan u eh, ta' flus ta' dawk it-ħassu taxxi. Jekk l-Unjoni Ewropea tassew kienet qed titfittex biex toħroġ minn din il-kriżi, suppost qiegħda taħdem fuq il-raġun tal-kriżi, ma tixtieq iktar li narawha bħala l-karità li tmur biex issalva l-minu f'qir. Ovvjament din l-azzjoni ħatati appoġġ l-Unjoni Ewropea għal dawk li huma affettwati. Parti jekk il-mozzjoni u rapport li huma resqina għal-vot ma jindikawx x'te jkun l-ambitu ta' din is-sussidju. Jiġifieri kemm industrija se jkunu kopruti u kemm il-kumpanija fih dan ċertu industrija imma li huwa l-iktar ħassibna huwa l-fatt li rapport jisħaf l il-fatt li rridu inħaffu il-ħlasijiet ta' sussidji mingħajr ma jsemmi ħtieġa li wieħed jagħti evidenza li l-fondi qegħdin jaslu fejn suppost u għalan li huwa ġust. Apparti hekk ir-rapport ma jfittix li jkun hemm monitoraġġ regolari tal-effetti ta' sussidju u għalhekk din evalwazzjoni ħalluha fl-evalwazzjoni ġenerali tal-programmi fih proċess tal-2007 u l-2013 taħt il-qafas multianwali finanzjarji. Kollegi, hawnhekk qed nitkellmu dwar il-flus ta' min iħalla taċċa ta' ċittadini. Ħafna minn dawn persuni tilfo xogħolhom u laqas ma qegħdin jataw sussidju. Ħafna minn dawn qegħdin għaddejjin minn problemi finanzjarji serji ferm. Kif nistgħu eh, kif nistaw nħarsu lejn flushom u neħluhom eh, kif l-inna? Grazzi. Kirija Vertman ja ena lepto. Signora Vertman minuta. Grazzi, President, kollegi. L-Unjoni Ewropea għanda fond ta' ġustament glob tal-globalizzazzjoni li permettinna nħarsu lejn fondi biex nħarsu lejn dawk li finanzjament ġew affettwati minn dawn it-tibdiliet f'pajjiżi hemm ċertu persuni illi ħajkollhom żonnajnuna minn dan il-fond. U ħafna okkażjonijiet l-edna illi l-fond ta' globalizzazzjoni, ta' ġustament ta' fond ta' globalizzazzjoni, ma jistax jiġi użat għal kumpaniji kbar imma ċittadini tagħna l-ħaddiema tagħna jiex nara rapporti ta' progress pereżempju tal istiria hawnhekk dan il-fond qed jgħin dawk il-persuni illi verament jaħtħġuh ikun effettiv mod dirett u dan u hija xi ħaġa li aħna nilqgħu bil-bir. Issa, l kellim li jmiss, is-surru bik, zewċ minuti kjoġbok. Grazzi tassew, kommissarju, president, nina kontent tassew li għanna ċans l-lum biex nitkelmu fuq kif għan nitrattaw il-krizi. U xtibta miżuri ser nieħdu. U għawek għaw kumpaniji differenti illi mandom torta xej. Imma għadin ibatu minħabba din is-situazzjoni partikolari tilfu solvenza taħħa, fallew għall-aħħar u issa għandna ċans illi nitkellmu dwar kumpaniji zar u medji u illi nidiskutu l-possibilitajiet li dawn nistgħu nappoġġawhom biex biex nibnu ċirkustanzi aħjar għalihom u nħarsu lejn il-riżultati u nħarsu lejn dan il font ta' ġustament eh, xi sarraf eżattament u kif dan jista' wassal biex wieħed sib xogħol. U jgħin il-dawk eh, il-li nataw essenzja biex jirġaw jitlu fis-suq tax-xogħol. Huwa importanti illi dawn il-persuni ngħinuhom millum qabelada u għalhekk ridu nappoġġaw dan isforz partikolari fil-każ tal-Awstrija Spermark pereżempju fejn rajna l-essenzja li natat ħafna f'industrija tal-karozzi fl-infrastruttura mek taħħa hija importanti illi nataw dan l-appoġġ. U naħseb l-ammonti li natat l-Awstrija, ġiet allokata l-Awstrija, ta' 7 punt, anzi 5.7 miljon huwa importanti ferm. Però importanti mhux biss illi dan il-flus jinbat hemmhekk imma illi iġi monitorat u qed naraw li kumpani qegħdin jitwaqfu u attivitajiet ekonomiċi qegħdin jerġgħu iqumu fuq saqajhom. U bekk inkunu qegħdin nagħtu nis ġdid din l-ekonomija. Signora eh, Rainer, l-applikazzjoni għall-għajnuna mill-fond ta' globalizzazzjoni ta' ġustament hija xi ħaġa li l lustrija tal-karozzi qed tfittex u jekk inti tħares leha bil-qrib tara li dinja dan huwa kas klassiku għal IGF hija temmek biex jipprova jirranġa s-sitwazzjoni naħseb illi l-fond ta' ġustament hija temmek biex jagħmel dak illi għandu jagħmel li ħares l-effetti in-nies mill-effetti negattiv ta' globalizzazzjoni u ngħinu l dawk illi tilfu xogħolhom biex naraw li nistgħu nagħmlu xi ħaġa rigward dawn il ta' ta' qatt l-istrija huwa dipendenti ħafna fuq l-industrija tal-karozzi u domanda f'dan is-settur dawn ikrollaw minħabba din ġusti krollat minħabba ċertu avvenimenti ta' dan l-aħħar. Aħna qed nitkellmu dwar inqas minus 49% eh, skont iċ-ċifri li aħna rċevejna u qed nirreferi għat-ċifri dak li għandu xaqsam umma domanda l-karotzi, nitkellmu dwar 5.7 miljun euro illi għafsu għas applika li dan ħajkun investiment, investiment tal-integrazzjoni mill-ġdid ta' dawn il ma' kemm nisa kif ukoll riġiel biex jaraw illi jistgħu nerġgħu ndaħluhom fis-suq tax-xogħol. U għalhekk jgħatemmek hemmhekk l-investiment, l-investiment jgħatemmek hemmhekk biex naċċertaw illi dawn il ma' ikunu jistaw jmorru għal fondazzjonijiet ta' tampik, lokali, eh, kemm qed jitkellmu dwar dan is-settur jew inkella miżuri ta' kwalifiki ġodda illi forsi jeħtieġu dawn il-ħaddiema. Grazzi, signori, tissu Karbonic aħna suppost qegħdin nitkellmu fuq il-proposta biex tal komissjoni biex jimmobilizzaw fondi mill-IGF. Tlet każijiet partikolari f'Svezja, l-Awstrija u l-Olanda. Imma darboħra rridu sfortunatament nagħmlu deċiżjoni dwar tlet każijiet li m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' xulxin. Ejja, nfakkar illi l-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew fil-passat dejjem talbet il komissjoni biex tressa dan il-proposti fuq livell separat dawn il-proposti u għandhom ħafna nuqqas ta' ta' kerezza unek, ma' nixċerti kemmen flus ridu jintużaw. L-ammont l-ammonti per eżempju f'pajis li spiċċaw bis-sensija hija ikbar minn pajjiż u ieħor. U l-Awstrija titlob issa 14,000 euro għal kull persuna miex impiegata u ma nasbux li dinja eh, skont il-proposta tal-IGF u mux se nappoġġaw li tiġi mobilizzata. Grazzi. Kellim li miss Sur Rubik ix jitkellem nipermetu Iva. Mela, kjoġbog. Skużani, kont nuża l-blu card tiegħi biex eh, nemenda punt il-flus l-Austria mux qed jingħataw il-persuna waħda biss. Grazie, sur Obama minuta. Grazzi. Dan dinja kwistjoni Awstrijaka u ovvjament din il-kwistjoni rigward Stirja hija tanteres kbir aħna għandna proporzjon oli li qed jiġi affettwat minħabba l-kriżi fl-industrija tal-karozzi, għandna ħafna dipendenza wkoll fuq is-suq ta' esportazzjoni fil-reġjun tagħna. Kien hemm krollar globali kif nafu għalhekk għandna problemi bin-nies li jintaw essenzja, aħna konna kuta' ħafna li rajna li ħafna minn dawn il-persuni li spiċċaw keċċew ser jingħataw għannuna mill ġief u dinja xi ħaġa li għandna nilqgħu. Iżda la dar minkejja għadna dan nixtieq nirreferi għal kummenti li jagħmlu kelli ma qabli, aħna mhux qegħdin nitkellmu dwar is-sussidji biss nixtieq biss nejda di, mux nitkellmu dwar subsidi ta' ristrutturar, qed nitkellmu dwar li nappoġġaw ħaddiema individwali nagħtuhom għajnuna, naraw li għandhom dak li ħtiġu sabiex jgħixu, jkomplu jistudjaw u U għad naqbel mal kollega tijaj, kontattajt, li kienet għattajt illi importanti li nħarsu lejn ġajjini li narraw dawn personi jiksbu ktar ħiliet, iktar kwalifiki u narraw illi dawn il-personi huma iktar kwalifikati aħjar u irridu nħarsu lejn enerġija li tiġġedded, teknoloġi f'dak is-settur u xogħlijiet involuti hemmhekk. Grazzi issa, is-sur Gona Hikmark, ġewġ eh, minuti. Grazzi Jiena naħseb li f'dan dibattu bħal dan, importanti illi nfakru illi l-globalizzazzjoni għax dik illi um, tat ġit lill-Ewropa għaliex waslet għal investimenti u tkabbir fl-investimenti, l-esportazzjonijiet wassal għal kumpaniji kbar li nħalqu importazzjonijiet ukoll ta' opportunitajiet ta' ċittadini tagħna ċertajna illi uh, eh, kellna għandna servizzi tajbin, prodotti tajbin, fil-prezzijiet tajbin. U dan għen għal rikupru u ġenerazzjoni mill-riġenerazzjoni. Allura aħna din hija xi ħaġa li tiġi l-ħin kollu għandek xogħol ġdid illi l-ħin kollu qed jinħala. Ehm, tibdiliet iva li qed jaffettwaw is-soċjetà kollha kemmi tagħna u m'għandniex illi aħna rridu għam, anzi għandna nnejnu li din it-tibdila s-seħ u jimxi b'mod ħari. U importanti illi dawn il-tibdiliet fissati membri jisiru f'ambjent sikur U għana kanna fond, fond tal-Unjoni Ewropeja, ma tistax din ta' l-istess opportunitajiet bħal miżuri oħra, imma tista' Infatt, tista tkun għarriqa għajek na għannejdu li nistaw solvu problemi kolla permessa dan il-fond, anzi ma nishtux li nħol u ta' mizura, jek nħarsu l-lejn l-illustrija tal-karozziet, inti għandek għandek situazzjoni specifika għandek firxa sħiħa ta' kontributi vari li jistaw jisseħħu minnaħat tal-Unjoni Ewropea jew mill fuq livell nazzjonali Hemm problema f'termini ta' ta' tfixkil fis-suq, ta' kompetizzjoni fis-suq, speċjalment minn qed eh, eh, kompetiban attur individuali un għandek distorzjoni oħra li jista' jfisser problemi akbar għal kumpaniji. Per eżempju, jekk m'għandekx stess appoġġ f'kumpaniji kollha f'reġuni kollha hemm id-distorzjoni hemmhekk ukoll. Għalhekk b'dan l-isfond aħna nħanaħnu favur dan il-fond. Aħna edin f'proċess illi diġa qiegħed għaddej u għaddej u issa huwa tard wis illi nerġa'w lura. Mar aħna però naħseb li kiku għal darboħra, żom għadin jena li mda mux it-triq li għanna nieħdu. Issa, senjura Moħaġ, ċartier minuta. Ringrazzjak. Jina nishtaqt n-enfasizza l-fat li dan il-font li aħna l-estejna ijat eh, emmek biex jiservi n-nis biex ikunu f-situazzjoni li kolom iktar xol. Għalek hemm bżon li naħdmu bisħiħ u għek edin namlu aħna fil-grupp li huwa responsabli minn dan il-grupp sabiex n-nis jizommu xol jisibu u koll integrazzjoni professjonali għax bekk ikun hemm l-integrazzjoni soċjali. Tini punt li xtaqt nisaf u li s-settur tal- karozzi huwa wieħed mill-iktar eh, mill-quta ovvjament għad-detriment ta' min jiproduċi il-karozzi. Dawn ma tantx jistaw jaġġustaw l-offerta tagħhom anke mħabba il-bżonnijiet ġodda tal-konsumaturi u tunki tal-ambjent. Ġifiri dan is-settur qisu eh, qed eh, ibati u qed dejjem imur lura. Għallek jiena nixtieq nsaqsi pa kif għamel Paul Rubik li l-linji ta' politika tagħhom mhux biss bil-klim imma bil-fatt insegwhom. Grazzi ħafna. Für eine Minute im Catch the Eye Verfahren. Herzlichen Dank. Grazzi, ħafna. Aħna diġà approvajna il-fond jatem biex jgħin il-min jaħdem biex jaddatta ruħu eh, għall-effetti eh, dinji li qed jiġi fid-dinja tax-xogħol fl-2000 neva kien hemm iktar minn 2600 eh, nis li nataw essenzja fil-setturi bħal tal drydox u anke tal-ferroviji Għalek u importanti li fl-2010 nkunu lesti li nilqaw il-problemi li sejn għalaw li huma konsekwenza tal-krizi ekonomika. Aħna il- rridu naraw li risposti tan ikunu sempliċi li jistaw segwuhom il-pajjiżi, l-Olanda, l-Iżvezja u l-Awstrija għamlu talba tagħhom eh, fl-Lulju, anzi u fl-Olanda fawissu. Grazzi, and having sat here a few weeks ago when the parliament voted Grazzi Milux meta kien hemm il-vot tal-fond il-konsensu tiegħi fil-Limerick li kellhom sentaw essenzja għax kien hemm kumpaniji li marru l-Polonja u kien hemm min ukoll ħaddim oħra li kien fitxu l-istess għajnuna jiena nappoġġa dak li qed ngħidu llum għall-Svezja, l-Awstrija u l-Olanda. Kien hemm ħafna affarijiet intqalu li kienu iż-żiena. Ħansemmihom fil-qosor. Waħdu għal-fatt il-perdu ta' żmien irridu nħarsu leh, mhux biss bħala sentejn imma bħala żmien itwal irridu nħarsu kol amministrazzjoni illi il graġenzji tal-gvern ma jaħtfuħx u eh, nataw ħafna jnuna l-imprenditorjati. Għalix kien 24% ta' kumpaniji illi spiċċaw krallaw fallew minħabba li ma kienx hemm għajnuna biex jikomplu d-dejjin u għalhekk intom għajnuna li suppost. Weitere Redner im Catch the Eye Verfahren haben sich nicht. Habt Ħaddieħor taħt il-Catch the Eye le mein der li mawħat. Mela ndur lejn komissar, eh anzi anzi, skużani, Jete, tete Presidenta, president jgħid ah, jogħġbok. ħafna mix xogħol. mhumiex periklu minħabba l-globalizzazzjoni fi kriżi imma minħabba hemm ħafna individwali kbar illi tamew l-edukazzjoni tagħhom u qed ifittxu xogħol u qed applikaw għal benefiċċji differenti ta' impjegu jien xtaqt illi mhix l-Awstrija li hija uh, fuq qoddim hawnhekk bil-problemi ma' ħafna pajjiżi oħra aħna għandna nappoġġaw dawn individwali bil-miżuri partikolari li jistħolhom l-appoġġ biex inkunu nistgħu nixpredaw is-suq tax-xogħol grazzi. Grazzi sur Bilzer, mela ma jista' ma jidher maħaw tiktar li xtieq jitkellem taħt kaċċija għalhekk nduri il-Kummissjoni kieġbok. Sinjuri, jina naħseb illi dan id-dibattitu wera illi aħna nistgħu nikkonkludu illi ħafna applikazzjonijiet saru u il-font intuża għal benefiċċju ta' minneti benifika u pala komissarju jiena dejjem kont qed Prova na nsfittex ir-riżultati dak il-ħin biex ikoll esperjenza diretta ta' x'qed u jiena kont dejjem kontent fuq kif eh, il-fond dejjem iġi evalwat mod pożittiv. Ndibettitu wara illi hemm ħafna kwistjonijiet serji illi rridu nħabtu wiċna maħħa f'termini realistiċi. Ġifiri li l-font huwa utli biss għal kumpaniji kbar. Iżda, fortament fi prattika rajna illi lan inizjali tagħna huwa li nużaw dan il-font għall istati membri kollha għal kull tip ta' kumpaniji ta' kull daqs u li din l-idea taħdem u Ir-regoli tinuna biex nużaw dan il-fond u koll għall-impiegati ta' SMI, e, kumpanija tal-SMI, illi operaw f'reġuni li huma affettwati mill kriżi mingħajr diskriminazzjoni. Nixi nisħaq fuq il-karatteristika u l nieda dan il-fond. Lan tiegħu huwa li jgħin in-nies, il-persuni mhux il-kumpaniji, ġifieri ma jistgħux ninterpretawha din bħala xi ħaġa li ser tejn kumpanija, kumpaniji eh, biss jew li mhux vjabbli. Le, anzi, dan il-fond loqnieh biex nejnu l-daw kien taw essenzja sabiex jisibu xogħol ġdid malajr minn xkil. U allura dan huwa fond illi terjena fil-ampana tal-ristrutturar. Kien hemm forsi niftakar naħseb is senjura Hankin li qalet illi kienet imħazba rigward il-problema tal-gwaljanza bejn is-sessi f'dan il-qasam. F'termin ta' statistika vera edemek teżisti imma. Ma danu dinja prova illi dan il-kriżi affettwat setturi fej ħaddiema rġil kienu qegħdin jiddominaw ġifiġi ta' settur ta' kostruzzjoni u ta' karozzi illi jimpiegaw ħaddiema rġil. għalek l-appoċ nata l rġil U Eh, President Obama qal illi fit-tmim ta' din is-sena il-seta ta' suq tax-xogħol, jew l-qawwa fis suq tax-xogħol, eh, anzi il-ħaddiema fis suq tax-xogħol eh, ħajkunu l-aktar nisa. Għalek, tipikament in dawn industri tal-irġil liktar li ġew affettwati kif qed taraw. hemm ħafna wkoll idejat dwar kif aħna nistgħu ntejbu il-font. il komissjoni Ewropea ma tqis dan il-font bħala xi ħaġa li ma nistgħux inbidlu għalija mhix flessibbli hija dan huwa xi ħadd li ħalaqa xi ħaġa li ħalaqa Alla u ħadd ma jista' jibidla. Le dawn huwa mhuwiex il-każ. Rigward il-fondi. Dan il-fond għandu jitqis pala linja budġetarja separata. Iwa, din xaġa li dibattuha fil-termini politiċi imma fil-perspettiva finanzjarja ta' naħna ma stajniex nimponuha u aħna minn flok immobilizzajna rizorsi b'mod ieħor, b'mod effiċenti. Nixtieq ngħid iva veru illi il-pressjoni tal-kriżi se jfisser illi ħajkun hemm ħafna aktar każijiet bħal daw imma il-Kummissjoni Ewropea qed l-argumenti kollha li qed jgħidu li aħna dejjem għandna nimxu każ b'każ. U aħna hekk nimxu wkoll iktar il qoddimu fil-ġejjini. Nixtieq ringrazzjal dawk kollha li huma membri tal-Kumitat Budgetarju u l-membri kollha li kienu interessati f'dan din il-kwistjoni għax id-dibattitu wara illi kienu qegħdin ibassru l-aspetti kollha pozittivi li setaw jinqalaw permess ta' dan il-fond. U dawn il-każijiet huma dawk li huma eligibbli nistgħu nużaw biex nimmobilizzaw li GF U dan id-dibattitu wera illi il-proposta tal komissjoni hija tajba u nittamal l-votazzjoni tkun tajba. Sa, zum schluss te debate eħed. Grazie ħafna, Sur Kommissarju. Mela, il-rapporter u għek tispiċċaw dan il nil Nirringrazzjak ħafna, Signora President. Jina ma tanċandi ħafna xinżid ma wara li smajna l-Kummissarju naqbel ħafna miegħu speċjalment mill kulmenti tal-aħħar meta itkellem kif dan il-fond se jiżviluppa anki programmi oħra bħal ISF pereżempju kif se jiżvolġu naħseb li tamin min inkomplu eh, b'dibattitu fil-fond fuqhom. Mela dan il-fond ta' globalizzazzjoni ovvjament ma jistax jitratta kull tip ta' konsekwenza, ma jistax laqas jilqa kull tip ta' sfida Eh, eh, u l-qasandu jagħmelek. Imma jista' jgħin lin-nies li ġew mill-quta ħażin minn din il-sitwazzjoni dawk li tilfu l-post tax-xogħol li forsi permettilhom li jerġgħu jistudjaw, jġibu kwalifika oħra u jippruvaw eh, u jsibu xogħol ieħor. Kanna d-dibattitu fuq sussidjarjetà huwa importanti wkoll dan is-suġġett għandna nilqgħu dan is-suġġett u għax u hija miżura li takkumpanja eh, dan il-fond. Għalhekk sinjuri jiena perswas li fuq livell ta' eh, budget nazzjonali u anke tal-Unjoni Ewropea għad baqa' ħafna okkażjonijiet sa fejn inkunu sabiex inkunu nistgħu ngħinu ċifri mhux biss għal dan il-fondi dal-fond huwa verament importanti għal dawk in-nies li huma f'qadam wera. Grazzi ħafna. Bekk nkonkludu d-dibattitu l-ar l-erba nivvutaw fuq dan il-sujġet. Grazzi. Senjura Beres, ningrazzjak ħafna Senjura jena ħat nota tal-fat li matul id-debattitu li kienem qabel inti qed li